jirrappreżentaw biljuni ta' euro fis-sena mitlufin. Għandek iktar nies fis-setturi tal-kreazzjoni ta' materjal u allura hawnhekk qed nivvutaw fuq e, direttiva li tmur favur il-pluralizmu li toħloq iktar bilanċ fis-sitwazzjoni u biex iġganti teknoloġiċi jirrispettaw dak li għandhom jħallsu u jirrispettaw materjal li mhux tagħhom u tipproteġi wkoll l-aċċess ta' kulħadd tal-arfien waqt li tippromuovi t tiġdid ta' kreazzjoni u ta' ħolqien ta' materjal irridu nipproteġu l kontenut u mhux nipproteġu s serq ta' dan il-kontenut. Grazzi l-kellimni missa l-minuta, l-onervri xoltek. Grazzi dil-verżjoni tad direttiva li għandna qudiemna xorta ħaddaħħal ċensura livell ta' ċensura li mqaskel biskenna fil-pajjiżi komunisti li kellna. Enħarsu li jittess ħana xi tfisser din. M'hemmx eh, raġuni li nikkonvinċu l-membri hawnhekk il-parti kbira ta' nies diġà għandhom l-opinjoni fissa tagħhom. Iċ-ċittadini tal-Ewropa jekk ma jimdomx eh, iċedu jitilfu l libertà li jadbaqalhom fl-Ewropa, għandhom jinnotaw dak li qed jiġru jieħdu eżempju mill-Brexit. Ejja inħallu u nitilqu dal-mostru burokratiku li l-Unjoni Ewropea. Ejja noħolqu Unjoni vera tal-Ewropa, Unjoni ta' Nazzjonijiet. Innov tiġdid eh, tal-Unjoni x'qed iżomkom milli tivvotaw kontra dawk li votaw favur din id-direttiva. Grazzi, għandek blue card. Taċċetta blue card Missur Strojewski. Taċċetta mistoqsija? Mistoqsija Missur Strojewski taċċetta? Iva. Grazzi ħafna. Inti jett li inti kontra d-direttiva jiġifieri kontra r remunerazzjoni fis-settur kreattiv. Inti mintix ukoll mintix ukoll kap ta' partit illi għandu lan illi joħroġ il-pajjiż mill-Unjoni Ewropea qabel ma twieġeb għandek blu kard oħra ħanpoġuhom flimkien is-sur Kafada malajr, mistoqsija fil-qosor ħafna, Sr. President. Insaqsi l-kollega tiegħi konvinċenti ħafna li jekk inta se konvinċenti li biex toħroġ il-pajjiż mill-Unjoni Ewropea, għaliex tiġi hawnhekk minkejja l-fatt li huwa daqsik ta' sagrifiċċju li tiġi hawn. Grazzi. Mikro għat tweġibiet. Mikrofonu. Iva. Mikrofonu għafas il-mikrofonu. Il-bottuna. Grazzi. Iva. Jiena niġi hawnhekk pubblikament fil-Parlament jiena favur eh, l-Unjoni Ewropea, jiena favur ukoll ta' pajjiżi oħra li jitilqu mill-Unjoni Ewropea u li joħol Unjoni Ewropea oħra mhux dal mossu burokratiku qed jgħid il-kelliem jiena jiena votajt favur ta' din allura jiena ivvutajt pubblikament iva. Issa l dan il-Parlament meta jiena kont għaw allura nirrealizza li jekk la ma tinbidilx l-Unjoni Ewropea iva nitilqu dak li qed jiġri b'liġijiet oħra li reċentement għaddew dan ifisser illi verament ma jibdlux l-opinjoni tiegħi. Sempliċement irridu noħorġu u nerġgħu nirrifundaw eh, l-Unjoni Ewropea. Kien hemm żewġ mistoqsijiet u inti tweġib tal-waħda ma m'għandekx is-saħin iżjed. Mela, is-sur Salini għal-minuta. Grazzi President. L-ewwel ħaġa jiena nirringrazzja il-kollega Axel Ross tax-xogħol eċċellenti li wettaq f'dan rapport sissa Jidilli li tista tkun ikkonsidrata waħda mill-battalji iktar importanti tal-mandat kollu li kellna li wasalna fit tmim tiegħu. L-Ewropa tal-kreatività hija xogħol u arti u raġuni għaliex din il-battalja li tiddefendi l-Ewropa li l-Ewropej iħobbu għax hu eżattament huwa li ndefendu da kollu. Allura, il-kollegi li qed jaħdmu flimkien kontra din id-direttiva għandhom jgħoddu attenti. Jekk il-plattaformi, il-platforms fuq l-internet fuq l-internet għandhom intenzjoni li jiġbru biljuni ta' euro ta' flus minn fuq l-internet u dan qed jagħmluh għaskapitu ta' min u proprietarju tal-xogħol fuq l-internet. Dan bati, bekk nkun għedin bilanċaw l-affarijiet u onorav li kollega reda. Inti qed tappella z-zazax, Fuż dawk iż zazax hemm dawk illi illi eh, jitħallsu 3 eh, euro għal kull paġna ta' xogħol eċċellenti li jwettqu. Jekk inti tiddefendihom, iddefendi il-copyright. For one minute, Mr. Grammatikakis, you have the floor. Imma ħija. Sur grammatika kess, jek kebe. iva din il-ġlieda għal drittiet tal autur din bdiet b'diskussjoni, pero mbagħad spiċċata fil-ġlieda għal ehm, kultura, għal valuri, għal dik li hija ruħ Ewropea. Rridu naraw li nizguraw li l-awturi jissopravivu f'din era digitali. Importanti wkoll l-Unjoni Ewropea jkollha l-lubija biex ehm, toħodha kontra dawn il ġiganti tat-teknoloġija. rridu naraw illi ehm, issa nieħdu xoqqaf mhux tal-għaliex hawnhekk e, nistgħu jista' jkollna l-aqwa riżultati wara dawn id-diskussjonijiet kollha. Importanti għal dan li e, l-entitajiet kollha e, jew nkella daw kollha l-entitajiet li jirrappreżentaw l-awturi u il-nies kreattivi naqdu f'daqqa u ngħaddu messaġġ għawi. Rridu naraw li konna internet hieles eh, eh, u għal kulħadd. Dialogu importanti, vot importanti għall europa importanti għal ġejjeni tagħna u tal-Ewropa. Issa issir sulek għal minuta. Grazzi. Id-direttiva prezenti eh, tal-copyright illi ħa tiġi mibdu b'din il-proposta Anzi, nasab ħat ġer ristretta b'din il-proposta twali. Ħarsu lejn artikli 11 u 13, jekk intom tħarsu lejn 11, kollox ħajkun soġġet għad-direttiva u allura ħajkunu biss snippets xo eh, snippets biss li ħajkunu kopruti, ma ma nix definizjoni ċara ta' xinu, ma barra minn hekk eh, memxejn li żgura il l-pjattaformi ta' ta' social media ma jkun hemmx eh, ser eh, ta' informazzjoni tan nies eh, minnhom pereżempju m'hemm xejn illi jien naf anke f'parking illi jkun hemm apparat illi jista' mm, e kif ikkarozza tidħol titieħed informazzjoni dwar dik il-vettura. Grazie ħafna. Sur Bogovic issar minuta. Aħna għanna l-koll leve eh, id-dritt li jenesprimu rwieħna fuq l-internet, eh, dritt għal kolħat, pero eh, ma kull dritt li tkun hemm salvagwardja, importanti li jkollna ġurnalizmu indipendenti, libertà tal-istampa dan huwa mill-pedamenti tal-Ewropa, nemmen li eh, uħuta tipprovaw jgħidunna li jem li eh, kontradittori, pero sorek servos, għal daw l-axar sentejn u nofs, għamil bieċa xoħal eh, tajba, ma aħna. Edin u dim dawn iġgan teknoloġiċi li l-om jamlu gwadanji enormi fuq dal kolħat u mhux l-interess tagħhom illi jaqsmu dawn il-gwadanni. Allura rridu naraw illi eh, issa ikonna stampa, settur kreattiv, indipendenti eh, eh, li hemm bżonn eh, mhuwiex illi nedħlu fis-sodda ma' dawn il-ġganti teknoloġiċi imma illi noħolqu bilanċ bejn l-interessi differenti ta' wieħed u l-ieħor. Lek ħana appoġġja din il-proposta direttiva sur blok la bisal minut Grazzi ħafna, Sr. President, ħadd ma jippretendi illi għanna naqsu il-ħelsin għall-internet, l-internet iżda ma jistax ma jkun hemm l-ebda liġi, ma jistax ikun hemm eh, kontenut li nistgħu nisfruttaw jekk ma jkunx hemm kreattività, mhux jkun hemm kreattività jekk mhux jkun hemm kumpens ġust. Jiena naħseb li din id-direttiva għandha lan li tagħti iktar seta' lil dawn li huma fis-settur kreattiv U ma nistax nifhem kif aħna min-naħa tal-xelluk jista' jiddefendi l-eksploitazzjoni tal-nies kreattivi u mhux jgħat jikkritika il- l-attivitajiet illi qegħdin isiru jiena naħseb li aħna maħniex qegħdin impoġġu fl-ebda riskju din hija direttiva li toqgħod tajba fil-seklu 21 naħseb li libertà tal-espressjoni, libertà tal-kreatività u l fatt li għandhom għandu jkun hemm ħlas ġust anke għal nies fis-settur kreattiv għax-xogħol tagħhom. Sur Blanco Lopez għandek żewġ mistoqsijiet eh, tal-karta l-blu. Taċċettom? Sur Rubek. U Sur Mattias, naħseb, Sinjura Mattias, anzi, biex jekk jogħġobkom bissaqsu mistoqsija fi 30 sekonda kull wieħed. Grazzi ħafna lina l sur Blanco Lopez xtaqt nsaqsih jekk hux veru illi l-utenti kollha issa ħajkunu meħlusa mir-responsabbiltà jekk ħajkunu qegħdin jagħmlu upload jew download. Sinjura Mattajas jekk jogħġbok. Nixtieq eh, insaqsi kollega memx eh, remunerazzjoni ġusta ekke int għal mill-kollega. Tista' tgħidilna kollega li mi għal parta d direttiva li ħad iżgurna li ħajkun hemm remunerazzjoni ġusta eh, hemm ċensura ma memx m'hemmx remunerazzjoni ġusta. Tista' tgħidilna naqra fejn hemm remunerazzjoni ġusta l-kreaturi. La kadena de valor. Jena nastabri rridu nerġgħu namlu bilanċ fil-katina eh, tal valur jiena naħseb li għandu jkun hemm renumerazzjoni u ħlas ġust għal kulħadd aħna qegħdin nitkellmu mhux fuq l-esploitazzjoni għal din raġuni nerġa' ngħid illi għandu jkun hemm il-ħlas ġust ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nipproteġu l kreattivi kollha li jeżistu fl-Ewropa. I'm not sure if you answered Mr. Rubik's question. Ma nafxa jekk intom eh, u xe eh, il-mistoqsija ta' Sur Rubik. Ma nafx inti Sur Blanco Lopez. Rrit twieġeb eh, għal-mistoqsija ta' Sur Rubik. Ejva, inti għattejt le, ma dista jekk joġbok sa' mistoqsija ħaqqu tuġiba. E, tejt li ma fimċ, mela. Jina xtaqt nsaqsi li Sur Blanco Lopez jekk u veru illi issa ħajkun hemm l-utenti iż-żgħar kollha illi ħajkunu meħlusa mill-upload u d-download filters u illi fil-ġejjieni ikunu issa kulħadd konxu illi responsabilità hija tal-pjattaformi. No creo che eso Le, ma naħsibx li dan li għattejt inti ma minnu. To our next speaker for one minute, Mr. Fisa. Issa, s-surfizi sajla l-minuta. Iva, naħseb li għawek għanna test ibbilanċat li suppost li iħares id-drittijiet ta' kulħadd iżda fid-dinja tal-isport aħna maħniex qegħdin insemmu referenza speċifika għad-dinja tal-isport skont l-artiklu 12 oriġinali li kienet approvata b'400 eh, vot vapur fil-plenar ta' settembru jiena naħseb li jekk nkun nistgħu ninkludu xi ħaġa eh, brabta mal eh, sentenza ta' Premier League għalli bekk aħna rridu naraw li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipproteġu l-avvenimenti sportivi u l-Kummissjoni wkoll kienet qablet iżda l-Kummissjoni issa deċidet biss li jkun hemm dikjarazzjoni ġenerali jiena naħseb li huwa importanti li narfu id-drittijiet tal-kreaturi stanka dawk li organizzaw il-lawn avvenimenti sportivi jiena ħan vota favur dan it-test minħabba naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nipproteġu l drittijiet tal-awturi. Grazzi ħafna Onorevoli Regner. Issa grazzi ħafna Iva jiena naħseb li d-dibattitu hija juri kif Eh, il-Parlament jista' jkun qed jipparteċipa f'dan id-dibattitu ħaj u eh, li dejjem jinbidel naħseb illi ħadd ma jista' jgħid li ddejja llum din id-diskussjoni jiena naħseb illi hemm ħafna artisti li mhumiex qegħdin Eh, jigwadanjaw ħafna mill-kontenut tagħhom illi mhumiex qegħdin ikunu f'pożizzjoni biex ikunu appoġġjati finanzjarjament biex jiktbu l-bestseller tagħhom. Jiena naħseb li qegħdin raġuni eh, fl-internet irridu naraw li mhux inxeklu iżda li drittijiet tal-awturi jkunu protetti jiena kontra illi id-drittijiet tal-kreattivi jkunu imxekla b'dan il-mod u għal raġuni il-kunċett ta' responsabilità tal-pjattaformi tista' twassal għal filters tal-upload, upload filters u rridu noqogħdu attenti iżda fuq iċ-ċensura Jiena naħseb illi aħna dejjem xtaqna nipproteġġu lill kreattivi u mandom ikun ikollhom id-dritt illi ikollhom kumpens tajjeb u ġust u naħseb illi kolli ngħid illi jiena diżappuntata ħafna fu riżultati ta' dak illi wasalna għalih fit tmim ta' din id-diskussjoni. Naddu sar keċ di għaj, esinura xajdraba għal-minuta. Ikjoġ bakka. Eh. Signori, eh, nishtiq eh, L-ewwel qabel kollox nirringrazzja l sur Excelvos rapporter għax-xogħol eh, kuxjenzju sewe eh, u l-ubija tiegħu għaliex eh, kellna nħabtu wiċċna ma' kampanja posta għawija jiena ħana nifota favur għal jiex nemmen li għet nirħu l ħjar bilanċ ta' interessi bejn il-pjattaformi kif ukoll il-kreaturi u aħna utenti nemmen li artiklu 13 illi huwa dak li eh, huwa l-iktar l ħoloq għan eh, il fl-aħħar mill-aħħar eh, Rrit ngħid li jem dak li kienu opposti ma ħorġux eh, b'alternattivi hawnhekk qed nitkellmu mhux biss dwar awturi kreaturi li qed jiġu eh, meddi eh, il-drittijiet tagħhom qed jiġu medda ma wkoll dwarna utenti li għandna dritt li jkollna aċċess għall informazzjoni trasparenti. Għandek mistoqsija, soltu Ma naħodhomx imma ħan aċċetta taċċetta senjura Xajdrova, iva, nixtieq nistaqsi lis senjura Xajdrova tejt l-onoveli konneċna, jekk jt nitkellmu dwar eh, dan eh, inti taf eh, ċertu nies ċeki li jiprofaw jeddu l ċertu ġurnalisti ċeki rizavi oħrajn, eh, ma nafx, eh, dan forsi eh, mhux ribta mod kif xaħat ti provajt fa' pressjoni fuq xaħat biex jikseb xaħġa. L-ura dak li nxieq nejtu li dak li f'dan id-dibattitu rridu kunu miftuħa, trasparenti, rridu li deċiżjonijiet jittieħdu mingħajr ma jitħarsu l-interessa ta' dak jew tal-ieħor, nixtieq ngħid li eh, fuq eh, fuq din kwestjoni rridu eh, nuru nuru biċċari li aħna mhux ħa niddeċiedu għax xi ħadd jgħidilna xi ħaġa, ma m'għandniex nisottomettu rieħna l-manipolazzjoni, ejja nħarsu l-valuri tagħna u nżommu magħhom. Sura Aguilar. Sunjura President, aħna din nitkellmu fuq tliet snin ta' eh, xogħol li għamilna ma' importanti li naslu r-riżultat li huwa ġustu bilanċat iżda l parlament Ewropew dejjem prova jipproteġi id-drittijiet fundamentali iżda anke meta nħarsu li l-libertà tal-ħelsien tal-, -ħelsin, ehm, tal produzzjoni artistika din hija xi ħaġa verament hija importanti u fil-Parlament ukoll irid jipproteġi l-iktar nies vulnerabbli. U huma l-kreattivi u l-artisti li huma l-iktar vulnerabbli u qed naraw ħin kollu li qed ikun hemm attakk għall privatezza tagħna. U qed naraw li hemm organizzazzjoni ta' dawn il-kampanji li verament qegħdin jaffettwaw il-teħid tad deċiżjoni tagħna. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li għandha taffettwa wkoll eh, eh, il-libertà tal-espressjoni. Minuta biss kellek qed il-President. Is-Sur Mourinho Pinto. Signora Presidente, signora caros colegas, eu compreendo. Esses colegas, signor Presidente, jena nifem eh, bisħiħ eh, pozizjoni tal-ġiganti eh, teknoloġiċi u l-pjataformi Amerikani li huma kontra din id-direttiva. Ovvja din id-direttiva ovvja li huma kontra li li għax mur kontra il- tħul ta' profitti enormi illi bihom xaħmu bwietom. Pero rridu nieħdu pożizzjoni qawwija favur l-awturi u eh, il-kreaturi Ewropej eh, u nifhem ukoll għalfejn eh, il senjura reda hija kontra hija parti mill-partit perata kontra id-drittijiet tal autur u nifhem ukoll għalfejn dawk ta' l-emin estrem huma kontra l huma kontra l-Ewropej kontra l-Europa, pero ma nifhimx l-Eurodeputati illi fil-pajjiżiet tagħhom jiddefendu l-kultura nazzjonali u l-kultura Ewropea u issa ikunu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 Grazzi, Signora President, fil hemm ġganti teknoloġiċi li mandom xjaqsmu xejn ma salvagwardja ta' l-interessi ta' dawn il-kreaturi. fl aħħar mill aħħar li interessom u mm, li xaħmu bujietom u mhux qasmu l-profitti tagħhom. Darboħra kas ta' inegwaljanza li kompli eh, joħloq prekarità ta' xogħol kif ukoll jedet eh, l-aċċess ħieles eh, għal-kulturali u monopolju eh, ta' settur digitali li għanna unek ma proposti li l-awturi, il-ġurnalisti u l-kreaturi kolla jitħalsu għax-xogħol tagħhom. Qed nitkellmu dwar remunerazzjoni xier għal dak li huwa xogħol importanti, tixrid ta' tata informazzjoni, tata arti, manniex eh, ikonna situazzjoni eh, kontrarja. Rrit ikonna eh, filtri għal dawn il-ġganti teknoloġiċi. Issa, senjura firkunen għal-minuta. Senjura President, din id-direttiva fuq drittijiet tal-awtur ċertament eh, mhijiex waħda perfetta, però hija xogħol eh, jaffrott xogħol twil ta' mm, ta' kompromess, nixtieq nirringrazzja hawnhekk lis sorek Servos Vosel li għaxem hawnhekk eh, nixxina nilħu bilanċ tajjeb bejn l-interessi differenti. Grazzi hemm xi problema bl-interpretazzjoni ma nafx jena forsi fis senjura fil tista' tibda mill-ġdijt eh, ħanaraw naqrek ġed taħdem l-interpretazzjoni. Signora President, din id-direttiva fuq id-dritti tal-awtur eh, ċertament mhijiex perfetta. Verament huwa l-każ eh, għandek leġislattiv, però huwa frott kompromess. Nixin nirringrazzja l sur Bosk fuq it-tim tan-negozjati għamlu xogħol tajba li għamlu. Għaliex kien hemm xkiel kbar li rrit eh, rridu jenerbu. Eh, importanti li dan il-tekst eh, ikun jista jirreżisti għal prova ta' żmien partikolarment fid-dinja digitali li qed ngħixu fiha rridu naraw li ma jkunniex tedida ta' libertà ta' espressjoni. Aħna mhux qed ngħidu li ħanqodu niffiltraw l-opinjonijiet jew nkella l-espressjoni ta' dak tal ieħor. Le rridu naraw li dawn l-imprizi jridu eh, jirrespettaw mhux biss l-interessi tagħhom imma drittijiet tal awtura għalhekk għandu jkun hemm liċenzji permessi u allura għandna naħseb bażi tajbu biex eh, ikunu nistgħu naħdmu f'dinja digitali. Grazzi ħafna Signora President. Żewġ raġunijiet għalfejn aħna m'għandniex nivvotaw favor din id-direttiva. Jiena naħseb illi maħniex qegħdin naraw illi verament il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju qed ikunu esklużi minħabba li wara tliet snin din hija xi ħaġa li ħadd tkun obbligata li tkun imposta fuqhom dan huwa mudell tajjeb ħafna għall-Amerikani kolli ngħid u naħseb illi Id-direttiva suppost għanda tħares il-drittijiet tal-awtur u naraw li garantixxu li dawn l-awturi u qegħdin ikollhom il-kumpens tajjeb għal xogħol tagħhom jiena naħseb li din mhijiex xi ħaġa li aħna verament xtaqnija nixtaqna li verament il-kreattivi jkollhom il-drittijiet li jkunu protetti u jekk ma nagħmlux hekk naħsbu illi nitilfu l possibilità li nipproteġu li verament minn għandu bżonn u dawk li verament qed jaħsbu blot ħieles m'għandhomx din il-protezzjoni. L-aħħar kelliem tal-KHDI Costa. Iva, grazzi, signor President. Aħna rridu kunu ta' sew ambizjużi bħala Ewropej. Rridu eh, nġallu d-dinja tifhem li eh, mhux billi għandek ġganti teknoloġiċi ma jistgħux eh, ikasbru drittijiet jew kif ukoll remunerazzjoni għal xogħol li sar u kif ukoll li jkun hemm kampanji ta' diffamazzjoni u jew li kasbru dinjità tal-ċittadini Ewropej. Rridu eh, niftakru li żewġ l-ikbar pjattaformi juża huma mm, huma responsabilet minn il-fermija tal-pubbliċità ta' reklamar u ma jirmararaw naraw eh, dawk eh, responsabli, eh, skużawni, skużawni, eh, skużawni, senjura, eh, ma konċet nwaqfek, l-interpreti riduk titkellem bil-mod, għadbaqa l-15 sekonda, għaz bis indunajt, bis barra. Jek t-tużan, somma fidejk. Iva nafi għal problema tiegħi fil-fatt kontet ngħid li dinja ġlieda għal ċivilizzazzjoni tagħna għal dak li qed jaħdmu għal ġurnalizmu ta' kwalità qed nitkellmu dwar ħarsinta miljoni miljuni ta' postijiet ta' xogħol dawk li jaħdmu fil-ċinema dawk li jgħadmu għal-ġurnalizmu approfondit, serju, kif u koll il-ġlieda għal-fake news. Aħna mux vera li eh, naqqas nara ċess, le anzi eh, kabbarnieh Wikipedia qed ingannana. Grazzi, grazzi sinjora. Issa, eh, xkont qed tindika Iva, kiena konfuzjoni li xinti ma għonx fil-lista. Allora għanati il-kelma li l-ekum il-kelma l me l snd Senior Award ma naħsebx li nistana dik il-kelma ħanni ċekim ma servizzi fuq il-ħin. Ok, Mr. Free. Tajjeb, is-sur Free joġbok, minuta, imma kjoġbok minuta. Grazzi, Signora President. Iridu niftakru li ir-raġuni għax ġiet ippreżentata din il-diskussjoni din il- kien hemm naħat fejn in-nies rridu eh, jitħallsu għax-xogħol tagħhom fuq l-internet u dawn is-siti fuq l-internet huma aċċessibbli diġà huma kriminalizzati, imma insomma. Għax ovvjament permezz ta' dawn inti tieħu l-profitt mix-xogħol ta' ħaddieħor. U hemm din il-protezzjoni aħna rridu naħsbu fuq dan meta nikkunsidraw li ma nkunux nistgħu nużaw iżjed daw ċerti testijiet jew stampi, eċetera. Hemm dak ix-xogħol illi jekk ma jkunx hemm remunerazzjoni ġusta, il-kreaturi ma jkunx jistgħu jgħixu. U għandek id-diritti taċ ċittadini Ewropej jkunu manipulati. Qed nitkellmu grazzi u estremament importanti u rridu niddixxiplinaw. Irridu naraw il-pożizzjoni differenti fih dan l-istess grupp politiku. Kollox joħroġ mill-idea li iva jrid hemm libertà ta' espressjoni imma fl-istess ħin b'mod parallel irrid ikun hemm il-protezzjoni tal-awturi u x-xogħol tagħhom. Allura jekk aħna rridu suq digitali ma rridu industrijali ma nistgħux ngħixu bla kultura u dawk li huma wara din dan e, mhuwiex wara dal kontenut rridu jgħixu u jiġu protetti. I veru ċerti artikli bħal 11, 12, 13, 14 mhumiex mhumiex qegħdin perfetti. Imma jekk aħna ma nagħmlu xejn ma jfissirx li s-suq digitali jew il protezzjoni tad drittijiet tal-awtur ħajkunu żvantaġġati. Dawn l-artikli ġew mibdu la diġà anka u l-Orvil kaputo issa. Iva naf li hemm diversi problemi, grazzi ħafna, hija t-darba li qed nitkellem fil-plenarja fuq id-drittijiet tal-awtur. L-ewwel darba tkellimt biex ikun hemm iżjed bilanċ bejn iż-żewġ naħat id dritti tal-awtur huwa ħaqqu li jiġi ikkumpensat u allura hemm entitajiet u hemm lobbyist fuq l-internet li huma kontrarji għal kull tip ta' regolamentazzjoni. L-internet l-internet ikompli dejjem jinbidel f'sitwazzjoni ta' turbolenza u ma jistax ikun limitat il- il-ftejim ta' li ġibna permess ta' trialogu ma jġib miegħu l-ebda ċensura. Edin sempliċement nafsu fuq il-prinċipju ta' responsabilità online. Grazzi ħafna. Signora Agla Garzia. President. Grazie ħafna, Signor President. Iva, naf li aħna wasalna fit minn dan id-dibattitu nixtieq ngħid li dan huwa dibattitu mimli kontroversi mhux miss minħabba li hemm bosta opinjonijiet differenti minħabba li din hija xi ħaġa tajba f'kull dibattitu iżda hija xi ħaġa pjuttost kurjuża minħabba li nitkellmu fuq il-bidla Eh, li hija meħtieġa tas-suq digitali din hija xi ħaġa li toħloq ħafna eh, passjoni iżda fl-istessin nikolli ngħid li jiena xxukkjat minħabba li hemm distorzjoni qawwija fis-suq waħdini digitali. u din id-direttiva hija bessiba tagħmel riforma fuq id-drittijiet tal-awtur u naħseb li għandha il-għan illi daħħal ċertu bilanċ allura aħna għalfejn kontra ir regolamentazzjoni aħna nixtiequ li nżommu ċertu ehm, regoli ħalli kemm fil-qasam diġital kif ukoll fil-qasam eh, finanzjarju aħna nkunu nistgħu niddiskutu iktar fuq għadin. Eh, ġifiri naħseb li għandna nivvotaw favur din id-direttiva. Grazzi ħafna, signor. Is-Sinjura Ward. Sinjura Ward. Nitkellem bħala il kelliema tal-kultura fl-Unjoni Ewropea bħala fundatriċi wkoll ta' entrapriza li naħdmu fl-era digitali. Din hija l-ikbar riforma l-armajn 15-il sena u ħad tneħħi s-seta li għandhom ġganti teknoloġiċi fuq l-internet u tassigura li artisti jkunu e, remunerati kif suppost u b'mod ġust tax-xogħol tagħhom għall-użu ta' fuq l-internet. U dan ħajfisser ukoll illi id-drittijiet tal-awturi tagħti il-kompożituri oħrajn u artisti oħrajn li jirċievu rikonoxximent u protezzjoni għax-xogħol għal-rumunazzjoni għax-xogħol tagħhom. U nixtieq nirringrazzja l-organizzazzjonijiet bħal UK Music, Directors UK u oħrajn. Grazzi għaddilek il-ħin. Ikolna nħallu għajem, sinjura natu l-kelma għal tweġiba li viċi President tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Ansib. Grazzi ħafna, Onorevoli Member, President, nirringrazzja l-Onorevoli Membri ta' dal-Parlament għal da' dibattitu Ħafna tkellmu fuq l-upload filters illum, irridu nkun ċar. L-upload filters ma jissemmux fit-testa direttiva imma kif nafu aħna diġà jintużaw mill-platforms tal-internet. Id-direttiva lanqas mis se tneħħi l-upload filters. Id-direttiva għall kuntrarju ħatati li ċittadini tagħna dritt li jitolbu għal uploads u tneħħija ta' kontenut li suppost kunu jistgħu japplodjaw Dan huwa titjib kbir minn s sitwazzjoni li għandna bħalissa. Il-vot fuq id-dirtiva tal-dirtiv tal-awtur huwa messaġġ tal-Unjoni Ewropea lill kreaturi ta' kontenut sempliċi. Aħna jien ninteressaw ruħna fikom u rridu nipproteġukom biex tkomplu biex xogħol ta' valur kbir u kultura l-kultura. L-kultura hi dak li s-soċjetajiet Ewropej huma mibnija fuqhom. Hija s-sors tal-ispirazzjoni tagħna. Huma ċ-ċittadini tal-Ewropew li se jibbenefikaw fl-aħħar tal-ġurnata u da ħajtejjeb aċċess għall-arti Ewropew u intratteniment Ewropew ġurnaliżmu. Da xogħol ukoll huwa fuq l-abilità tal-Ewropa li tittekilja l isfidi legali u oħrajn fuq l-ambjent fuq l-internet. Nifhmu li hemm vuċijiet differenti u opinjonijiet differenti. Hija ħaġa normali fuq dibattitu daqshekk importanti. Aħna smajna l-opinjonijiet differenti u nirrispettawhom ilkoll. Imma nemnu illi r-riżultat li joħroġ mit-trialogu huwa bilanċjat u jagħti e, pożittiviżmu fuq il-liġi tal-copyright li għandna sissa. Wasal iż-żmien li ntejbu l-affarijiet u nagħmlu l liġi dwar id-drittijiet tal-awtur li tkun tajba e, għal-azmin li qegħdin ngħixu. Grazzi il-koll. President, onorevoli membri, membri u għaziz rapporter. Grazzi sur Viċi President tal-Kommissjoni Ansip. Jiena qed nieħu l-Presidenza issa u nċedi l-kelma l-Onorevoli Voss. Grazzi ħafna, Sur President Iva. Jiena naħseb li ħafna mill-kontribuzzjonijiet li l-ismajna illum Naħseb li hemm ċertu affarijiet li ntilfu anke matul dan id-dibattitu din ir-riforma maħniex ħaj waslu għal ċensura, nerġa' ngħid jew libertà tal-espressjoni mhux tkun illimitata. Aħna b'din ir-riforma qegħdin noħolqu iktar sigurtà legali għal aċċess illi għandu jkun hemm għal kulħadd b'mod ħieles għall kontenut Google, Facebook, YouTube kollha kemm huma qegħdin eh, jagħmlu tmexxija huma billi iferxu informazzjoni żbaljata biex jiffluwenzaw liċ ċittadina din juru kemm huwa faċli li jistrumentalizzaw u jużaw jinfluenzaw eh, ħafna l-żazu ġenerazzjonijiet zazuwa. Jina naħseb li għadin raġuni importanti ħafna li aħna naħdmu eh, fuq il-pjattaformi din nitkellmu fuq mm, il-protezzjoni ta' drittijiet ewlenina din nitkellmu wkoll fuq il-proprjetà fuq id-dritt tal-proprjetà intellettwali u anke għal kumpens ġust anke għall awturi Jiena naħseb li issa huwa fidejna illi insalvaw ukoll il-protezzjoni tal- produzzjoni kulturali jiena naħseb li llum huwa fidejna jekk aħna nixtiequx illi noffru din il-protezzjoni. Ġifir nitlobkom biex tappoġġaw din il-proposta għal um, riforma bilanċata kemm jista' jkun. Grazzi. Dziękuję bardzo panu posłowi. Grazzi ħafna. Sur vos id-dibattitu samalu u l-vot ikun illum stess. Naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa il-fond ir-rapport il fond ir rapport mis sur Kozzolino fuq il-Fond Ewropew għall iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni. Nixtieq nibda billi nċedi l-kelma lir rapporter is-Sur Andrea Kozzolino. Grazzi, mela. Illum għandna quddiemna u għada ħanatu bil-vot ta' għada ġifieri natu Eh, dan ix-xogħol l parlament li jmiss. Rapport eh, konklużjoni li ħarġet permezz ta' trialogu qed nitkellem fuq daw iż-żewġ fondi li huma żewġ strumenti kbar f'dak li għandu x'jaqsam ma' snin li ġejjin minkejja eh, it-tnaqqis li sar mill-budget permezz tal-Kummissjoni li aħna għalina fil-parlament għadhom jibqgħu inaċċettabbli. Dan mhux lussu u dan mhux ħela ta' flus. Il-politika reġjonali titkellem u tisħaq fuq l-impjiegi tkabbir ekonomiku, iżvilupp sostenibbli, il-ħajja aħjar ċittadini kollha anke fir-reġjuni u fil-bliet kollha tal-Unjoni huma żewġ strumenti importanti li jissiltu kontra il-diżegwaljanza soċjali u finanzjarji. Imma tħalli l-ħadd lura. Naħsbu wkoll fuq il-Greċja u kol l-Irlanda, l-Portugal, l-Italja wara l-avvenimenti sismiċi f'daw l-aħħar snin li tipprovdilhom għajnuna. Qed nitkellmu wkoll fuq patrimonju kulturali enormi wara daw is snin ta' awstorità li naqsu il-policies ta' żvilupp strateġiċi kbar ħafna għal pajjiżi tagħna tnaqqis drammatiku. F'dan il-kontest il-politika reġjonali ħadet eh, importanza kull ma jmur tikber. L-istati membri eh, li huma neqsin fl-iżvilupp jiġu mejjuna permezz ta' dawn iż-żewġ fondi. U allura issa din f'dan ir regolament ġdid u għanna ħames prioritajiet qabel kollox l-ewwel għanna żvilupp intelligent inklużiv. Ewropa li taħdem ukoll eh, binqas emissjonijiet ta', kor, ta karbonju. Ewropa li tkun mar, marbuta aktar flimkien, interkonnessa. Ewropa li tkun iktar soċjali, inklusiva li tattu għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali għal welfare u paġdi ta' ċittadini Ewropa li tkun iktar viċina ċittadini li taħdem fuq iż-żvilupp sostenibli li tintegra l-punti kollha dawn hum il-kumpless ta' għażliet li huma fil-qalba ta' regolament ġdid għal politika ta' koeżjoni. Aħna ħdimna fuq konċentrazzjoni tematika għal reġjuni kollha għall-minnu 30% tal riżorsi tal-A tal-objettiv fuq l-isfida ambjentali daħħalna elementi ta' flessibilità biex nagħmluha possibbli għal dawk il-reġuni biex ikunu attenti għall-iżvilupp lokali. Aħna eh, għamilna l-10% bħala minimu fil-finanzi biex imorru għall bliet kbar u fl-istess ħin daħħalna novità assoluta 5% ġifiri li hija destinata għal kunsilli lokali l-iktar żgħar. Għamilna possibilità wkoll tal-programm ta' e, afforzament għall-amministrazzjoni pubblika, ħdimna fuq CPR biex noħolqu iżjed e, mod ambjent għal biex jiġbet iktar investiment. Imma naħs, insomma, naħseb li jena minna bicċa xogħol kbira, grazzi l-kollegi kollha li jenu f'dan l-sforz importanti issa fidejna. Fi, għandna dibattitu d-dimna f'din l-Assemblea u għada għal-vot. Naf li għatem kwistjonijiet pendenti, speċjalment fuq suġġetti tal-ambjent, fejjem interessi differenti imma nisħaq fuqkom ejja nżommu kompatt il-vot fuq dal-istrumentu ejja nagħtu l-Parlament li jmiss e, strument kapaċi u b'saħħtu li jgħin fit-kabbir. Grazzi. Grazzi ħafna fi il kummissjoni il sinjura Kummissarju Jurova Onorvoli membri Prezenti. il-votata huwa punt waqt importanti joħor fin-negozjati tal-20 fuq fondi Ewropej għal f'dak li għandu x'jaqsam maż żewġ fondi li qed nitkellmu fuqhom li jagħtu l-odot ta' investiment l-iktar importanti għall konnettività u infrastruttura soċjali fissem il-Kummissjoni Ewropea nixtieq nirrakkomanda u nifraħ lir rapporter kif ukoll membri l-oħra tal-Parlament Ewropew f'diversi kumitati għall-effiċjenza l-kwalità tax-xogħol li sar eh, fi żmien daqshekk qasir. Nistgħu biss jiddispjaċina li l-elezzjonijiet Ewropej qegħdin daqshekk fil-qrib li minkejja dal isforz daqshekk kbira l-iskadenza tal-ewwel qari mhix se tagħmilha possibbli li jkun hemm trialogu li jibdew tul it-terminu ta' dal-Parlament. Meta nħarsu lejn dan ir-rapport, aħna naraw u napprezzaw il-kontenut il ta' territorjalità ta' kull reġjun u nassiguraw l-ebda reġjun ma jitħalla lura. Imma e, daqskemm e, naqblu mal-anijiet, mux dejjem naqblu e, mal-mod kif naslu. Żewġ kwistjonijiet, konċentrazzjoni tematika u l-iskop ta' appoġġ mela konċentrazzjoni ta' rizorsi fuq numru limitat ta' prioritajiet li huma konċentrazzjoni tematika. Huma prinċipju importanti illi permessjow jiġu evitati li fondi jiġu e, imqasmin b'mod uniku. Din hija allura din għandha aħna għandna nissirjaw u mmexxu l-investimenti b'mod lejn Ewropa ħadranija u iktar eh, intelligenti. Dan ma jfissirx iżjed ċentralizzazzjoni, għal kuntrarju tagħmilha possibbli jkun hemm iżjed flessabilità biex noħolqu threshold sa' konċentrazzjoni reġjonali peress li daw ir-reġjuni periferiċi jistgħu jiggwadanjaw minn dan Hemm differenzi fin-nazzjonijiet eh, bej eh, eh, lokalitajiet reġjonali u oħrajn u din tista' ssib permezz nistgħu nsibu soluzzjoni permezz ta' fiduċja reċiproka. U għandna bżonn ta' Ewropa iktar konnessa bejnieta u anke li tkun favur l-ambjent u m'għandniex aħna għandna nuru lan ta' ċerti indiċi dan kien passi uħor il-qoddim għal azzjoni bbażata eh, għal approċċ orjentat fuq ir-riżultati. Sfortunatament, aħna ma rnexxinniex li jkollna eh, fejim reċiproku fuq il kwistjoni li nirredefinixxu l-kontenut ta' għanijiet kif ippropost mill-Parlament, speċjalment fuq il-broadband u turiżmu u E, sports, eccetera, kien ħajkollu e, e, riżultati illi waslu biex ibattu ċerti aspetti minn dan ir-regolament. il komissjoni proponiet li teskludu mill-fondi ċerti setturi illi kienu dek, kienu meqjusa li kollom effett lokin fuq meda ta' żmien twil u li ma jibġibdux lejhom ċerti prioritajiet. Qed nitkellmu fuq pereżempju wkoll fuq investiment fil fjuwil fossili. Aħna ninteressaw ruħna ħafna fl-effiċjenza, fl-aħħar kummissjoni tixtieq tisħaq li dispożizzjonijiet fuq l-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir m'għandux ikun permezz ta' leġislazzjoni settorjali. Il-Kommissjoni proponiet eh, eh, li proposti komuni għandhom ikomlu ikomplu eh, irreġu bħal kundizzjonalità mikroekonomika. Jina nħares il-qoddim għal dibattitu li jħalli l-frott. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Issa, Sinjuri, nibdew għanna l-Kumitat tal-Budget, Budget tal-Kontroll, il-Kontroll tal-Budget, l-Envi, it-Tren, da kolla komitati li li ħajġu rappresentati trasport, agrikoltura, kultura. Nibdew fisem il-komitati, il-komitat tal-Budget, Sur Olbracht, grazzi ħafna ċe. Grazzi, Sinjora Komissarju, għanna smajna b'interess dak li kellek xtajt fuq l-emendi tal-Parlament. Huwa interessanti kif nibdew id-dibattitu nixtieq ngħid li l-Parlament jaqbel u qabel mal-Komissjoni meta niġu għas simplifikazzjoni tal-proċedura b'żewġ li nagħmlu mod iktar trasparenti u ċara biex nilqaw il-miri urbani imma dan imur ftit differenti minn kif dak li qalet il-Komissjoni jisab pereżempju meta niġu għal rispetta ta' ċerti miri, di mhix kwistjoni ta' inqas effettività, imma iżjed koezjoni. Allura hawnhekk il-Parlament għandu opinjoni daqsxejn differenti li neskludu mill-investimentu minn platforms tematiċi. Imma meta niġu għal kwistjonijiet finanzjarji din hija proposta tajba. Minkejja dan, fl-opinjoni tal-Parlament hemm bżonn ta' tibdil Grazzi ħafna. Grazzi fisem tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget l-Onir Foin. Grazzi, President. President, grazzi li rapporter. PD u l-IRDF jibqaw daw iż eh, fondi Ewropej jibqaw l-iktar eh, jibqaw eh, l-iktar odot importanti f'dak li għandu xaqsam ma' Zvilupp reġjonali u ta' koeżjoni. Importanti li aħna innużaw dawn l-odot biex nonfqu l-flus b'mod e, kif suppost. Jiena xtaqt b'mod partikolari nuri l-apprezzament tiegħi għal dak il-perċentwal għall ewwel darba li ħajn jintużaw intom tafu li l-iżvilupp e, il-postijiet reġjonali Eh, ħafna darbi jħossuhom eh, mitluqa, abbandonati. U jiddispeċini li pereżempju minn fejn ġej Wales eh, mhux se jkunu ħaj benefikaw minn da fil-futur għax aħna konna beneficjari li net fija din. U anka jekk ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea nispera li le, qed il-kellem nittama illi li dal-Parlament ikompli jsilet favur li RDF fil-futur. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lilek u issa fissem il-Kumitat tal-Ambjent is-Sinjura Koneċna issa. Lodwa tajba, grazzi tal-kelma ċe, kollegi prezenti, ippermettu li nitkellem fissem il-Kumitat tiegħi u nesprimi l-opinjoni tagħna. Mela, aħna qbilna li għandna bżonni ikollna iżjed riżorsi biex nomodernizzaw l-infrastruttura eh, fil istati membri iktar foqra anka biex jirrispettaw il-miri diversi li għandhom. Fondi ta' koezjoni u huma importanti għal dan f'ħafna pajjiżi dawn ir-riżorsi anka jitilgħu ta' sa' 50% tal-investiment pubbliku mingħajr dan il-fond is ma jkunux f'pożizzjoni li jdaħħlu eh, modernizzazzjoni. Jiena diżappuntata għax il-Kumitat Redi mm, eh, ma rispettawx il-deċizjoni u l-opinjoni tal-Kumitat MV eh, minn mira tlieta għal dik tnej. Aħna għandna bżonn minħabba t tibdi fil-klima imbaxxu kemm jista' jkun malaj emissjonijiet mit-trasport u namlu indaxlu wkoll f'taħt il-fondi daw l-emissjonijiet li joħorġu mill-vetturi. Mil hemm ħafna x'namlu anka pereżempju fuq l-istorbju, livell ta' storbju. Grazzi ħafna lilek u issa fissem il-Kumitat Trasport il-kelima li jmiss. Merci, Monsieur le Président. Cher... Grazie, Sir President, eżis kollegi, revizjoni ta' dan il-fond ta' sfida kbira territorji tagħna. Importanti ħafna li u ma' proġetti li jridu eh, tajja tajjeb eh, permezz ta' sħiħa ta' reġuni eh, natu iktar marġni ta' manuvra eh, għall entitajiet territorjali partikolarment għal dak illi u għal qasam ta' trasport bħala rapporter f'sem il-kumitat tren nixtieq nejt illi l-esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni ta' ċertu treni kif ukoll tagħmel l nixtieq ngħid li t trasport ma eh, importanti fi transizzjoni ekoloġika ġusta fil xtieq u naraw eh, u rridu naraw għal daqstant li jkun hemm biżejjed finanzjament eh, għal dawn il-mezzi ta' trasport minn ħatar territorjali għal dawk aeroporti li kienu tassew eh, fil-qalba ta' diskussjoni eh, f'din eh, l-awla. Nixtieq nappella li kunem investiment fil-aeroporti għodma dejjem jekk ikun hemm il-ħarsien tal għola standards ambientali Nemmen li u eżempju tajjeb tal-ħarsien tal-valuri ekoloġi li dejjem nappella għal-jom. Grazzi. Irridu nkunu stretti fuq il- fuq il-ħin, irrispettaw il-ħin. Issa fissem il-Komitat Agri sur James Nicholson. Għawijat? Minix qed narax. U mela allura ħna til-kelma li l-Honorable Stroeski fissem il-Kumitat Kultura tal-Parlament. Grazzi ħafna ħanibda billi infakkarkom f'xi ħaġa noħodkom fil-bidu sal-bidu ta' dal-Parlament. Il-politika ta' koezjoni dak iż-żmien ma kienx kritikata bil- neċessarjament, imma kien hemm dubju, konna xettiċi fuq l-effettività tagħha. Niftakar meta kont Ministru għall-Kultura f'pajjiżi, Aħna fil-Polonja nexxilna li konna namlu ħafna permess tal-fondi Ewropej. Aħna għanna riżultati pożittivi ħafna. Nis kienu jgħiru b'dak li aħna konna ottenejna. Da illum il-ġurnata l-politika ta' koezjoni mhix biss importanti u fundata tajjeb imma hija apprezzata ferm iżjed u hija mogħtija iżjed riżorsi. Nirringrazzja l-Onever Urbner u Olbret tal-li jivvutaw favur. Jiena naħseb li aħna għandna bżonn ikollna niċċaraw u nissimplifikaw l-anijiet tagħna u naraw nisimaw il-kritika ta' gvernijiet lokali ma b'mod ġenerali għanna għanna dokumentajib ħafna. Grazzi ħafna lilek. Nis Nisniġu għal familji politiċi issa għandi l ewel eh, kellima. Muċa grazzi, signor Presidente. Grazzi ħafna, Sur President. Għada, naħan votaw fil-istadju tal-ewwel qari fuq e, il-pożizzjoni li ħanieħdu fuq il-fondi ta' koeżjoni. Jiena naħseb li x-xogħol li għamilna f'dan l-aħħar ftit xhur f'dan il-Parlament wassalna biex aħna ntejbu l proposta inizjali tal-Kummissjoni naħsbu li l-fondi ta' koeżjoni għandhom jiffinanzjaw l-għajnuniet għal disastri naturali bħal terremoti, e, nirien, eccetera, minħabba solidarjetà Ewropea għandha vera tinħass fejn isir disastri naturali u ma nistgħux naslu tard laqas minħabba nuqqas tar riżorsi, jiena naħseb li aħna qegħdin ukoll nippruvaw nappoġġaw ir-reġuni li qegħdin fil-periferija u u ukoll nippruvaw nejnu pajjiżi bħal Spanja li għandhom żona rurali kbira ħalli bekk ukoll nappoġġaw in-nukli iżgħar ta' popolazzjoni anke bekk nistimulaw e, żoni li għandhom ċertu svantaġġi minħabba il-post li jinsabu fih. Jiena naħseb il Din hija xi ħaġa verament importanti naħseb li fondi reġjonali jistgħu jintużaw biex nis insaħħu wkoll il-popolazzjonijiet tagħna anke fuq l-integrazzjoni soċjali u l-ekonomija ħalli bekk noħorġu minn din ix-xitwa li ninsabu għaddejjin fiha ħalli bekk nidħlu fir-rebbija rebbija li tkun appoġġjata b'ħafna riżorsi jiena naħseb li bekk aħna nkun nixtiequ noffru ħafna appoġġi ġodd, appoġġ ġdid ukoll ħalli bekk ikunu nistgħu nagħtuhom iktar aċċess diġitali għajnuna anke għall appoġġ tal-maternità. Naħseb li fl-Ewropa rurali verament ħajkonna bżonn li nieħdu azzjoni dan nistgħu nagħmluh billi aħna jkollna sistema ta' benessri li tkun ibbażata fuq l-igwaljanza ta' bejn il-familji kollha indipendentement u mill-post ta' fejn jgħixu. Grazzi ħafna lilek. Inti dibattitu interessanti, hemm ħafna nies fil-gallerija. Mela, L-Onorevoli Bostinaru, grazzi ħafna sur President, Sinjura Kummissarju, nixtieq ninfaħħar l-relatur għax-xogħol enormi li wettaq jiena żgur minix kuntent.